ras b'saħħitha ġifieri. Sinjuri, issa ser naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna il-prioritajiet tal-Parlament tal-Kunsill eh, tad drittijiet tal-Bnidem tan-Nazzjonijiet Uniti ġewwa Ġinevra fis-26 ta' Marzu ser ikonna dibattitu u fisem il-Kunsill ser nagħtu ftit ħin biex tkunu tistgħu tibdlu postkom. Diju libda. Zewċ minuti.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 Prioritajiet tal-Parlament tal-Kunsil ġitiet tal-Bniedem ta' Nazzjonijiet Uniti li sar ġewwa Ġiniva 26 ta' Marzu. Is-Sur Lopez Garrido, grazzi eh, President. L-Unjoni Ewropea qiegħda tagħmel preparamenti f'Ġiniva, f'Brussell u f'pajjiżi f'kapitali ta' pajjiżi terzi Firigward tal-parteċipazzjoni tal parteċipazzjoni tal fil kunsil ta' drittijiet tal-bniedem, dan huwa l-mod ta' kif aħna nipparteċipaw u naħdmu fuq drittijiet tal-bniedem f'kull żona tad-dinja. U biex bekk nimmiraw eh, biex insejbu drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja. Dawn huma l-karatteristiċi bażiċi tad-dibattitu li ser ikonna fin-nazzjonijiet, fil-Konsill ta' Nazzjonijiet ta' Drittijiet tal-Bniedem rridu nikkonsidraw dan ir-rwol, dan il-Presidenza tal-Kunsill qed tieħu dan ir-rwol b'serjetà ħafna. U qed titratta l-isfidi li qed tiffaċċja f'rigward ta' drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea waqt li qed nippreparaw għall kunsill ta' Nazzjonijiet Uniti ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna involvejna il-Viċi President, il-Viċi Prim Ministru tal-Presidenza u wkoll il- Kusillet jaħdem dwar dan ħafna. Aħna qed nersqu lejn it-13 il-sessjoni ta' dan il-Kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem tan Nazzjonijiet Uniti. Aħna ser nkunu involuti ħafna ser nkunu qed nidifendu il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq kwistjonijiet li huma ta' importanza kbira għall-Istati membri. L-Unjoni Ewropea wkoll ser tkun qed tagħmel riżoluzzjonijiet. Aħna nemnu li irridu niddefendu drittijiet tal-niedem u nirrispondu għal protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u għal dan irridu mandati partikolari għal pajjiżi individwali bħal pereżempju fil-każ ta' Burma, Korea ta' fuq. Irridu rezoluzzjonijiet fuq kwistjonijiet speċifiċi jagħtuna mandat biex nieħdu azzjoni f'pajjiżi individwali. Bħal pereżempju fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Dan huwa xogħol ta' Nazzjonijiet Uniti, tal-Kunsill ta' Nazzjonijiet Uniti u rridu naħdmu magħhom jekk irridu inżommu l-kredibilità. Is-sessjonijiet ser jibdew malajr u ser nidepatutu xi punti llum wara nafsinhar bħal pereżempju il-sessjonijiet partikolari fuq il-Gaza fuq il-rapport Goldstone Għawek, aħna nemnu li dan il-rapport jati bażi serja u b'saħħitha għax-xogħol tagħna biex inkunu nistgħu nagħmlu investigazzjonijiet tajbin Firgward rigward tal-ksur ta' liġijiet ta' drittijiet tal-bniedem u liġi umanitarja. Finalment nixtieq nirreferi għal kwistjoni tal-mod ta' kif il-Kunsill ser jiġi riformat u il- kif ix-xogħol tal-Kunsill ser jiġi mibżul u riformat. Dan ix-xogħol ser im ser isir mod partikolari fl-2011 u f'dawn ir-riformi aħna rridu li nagħmluha possibbli għall-Unjoni Ewropea li tiddefinixxi strateġija ċara biex bekk aħna nkunu nistgħu naqblu fuq pożizzjoni li tippermettilna li nkunu involuti fil-protezzjoni u rispett tad drittijiet tal-bniedem. Fi kwalunkwe każ, U għacċar li l-Unjoni Ewropea tibqa tiddefendi l-indipendenza tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Oli tar refuġjati fin nazzjonijiet Uniti aħna ser nagħmluha impossibbli għall NGOs li jibqgħu involuti fil-Kunsill ta' Nazzjonijiet Uniti u aħna ser nassiguraw li n-Nazzjonijiet Uniti tista' titratta b'mod ċar il violazzjoni ta' drittijiet ta' bniedem u nagħmluha possibbli wkoll għall-Kunsill biex tkun tista' ikun jista' ikkompli jieħu azzjoni fi rigward ta' pajjiżi individwali fejn isir ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Allura l-Unjoni Ewropea għandha politika ċara fi rigward tal-appoġġ ta' drittijiet tal-bniedem u biex tipproteġi drittijiet tal-bniedem fid-dinja kollha. Dan kollu ser ikun parti mill-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea aħna nisperaw li x-xogħol tagħna ta' titmexxija ta' rappreżentant oli ser ikun iktar ċar fid-dinja kollha waqt li aħna qegħdin nippruvaw niddefendu x-xogħol tan kunsill ta' Nazzjonijiet Uniti fir-rigward ta' drittijiet tal-bniedem aħna rridu għam ikunu iktar viżibbli iktar il qudiem fil-futur, mod partikolari waqt dan iż-żmien tranzizzjonali. kif qed ngħid l-Unjoni Ewropea ta' titmexxija tal-Presidenza li qed nirrappreżenta jiena qed tagħmel dak kollu li tista' biex tagħti l-kontribut tagħha. U qed taħdem biex tiddefendi d-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja. Grazzi. Grazzi. Jiena nixtieq nilqak ukoll għaliex hija l-ewwel apparenza tiegħek fil-plenarja, Sinjura Georgieva Nixtieqlek kull suċċess jekk joġbok. Grazzi ħafna tal-li il-qajtni għawnek u u għaxira li jena edha għawnek għall-ewel darba fil-rigward tal kwistjoni ta' drittijiet tal nidem li għandha xtaqsam ħafna mal-portafol tiegħi. Sur President, membri onorevoli tal-Parlament, il-Kummissjoni Iva taqbel mal-prezentazzjoni tal-Presidenza Spanjola u nixtieq nżid żewġ punti oħra ma dak li diġà ġie ppreżentata hawnhekk dwar il-prioritajiet tas sessjoni li jmiss u dwar kif l-Unjoni Ewropea ser tkun konformi dawn il-prioritajiet. L-ewwel tħassib u dwar kwistjonijiet tematiċi. L-Unjoni Ewropea l grupp ta' pajjiżi mill-Amerika Latina qegħdin jaħdmu fuq abbozza ta' riżoluzzjoni fuq id-drittijiet tat-tfal b'mod partikolari fokus partikolari fuq il-ġlieda kontra il-violenza sessuali fuq it-tfal. Il-Kommissjoni hija mħasba ħafna dwar iż-żieda fi violenza sesswali f'postijiet fejn hemm konflitti u fost dawk li huma l-iktar vulnerabbli, mod partikolari it-tfal. Skont il-konsens tal-Unjoni Ewropea tal-liġi tal-għajnuna umanitarja irridu nassiguraw li dan jiġi indirizzat mod tajjeb fir-riżoluzzjoni. L-Unjoni Ewropea wkoll ser tieħu azzjoni attiva fir-rigward ta' drittijiet ta' persuni b'diżabilità dan jinsaf fil-politika eh, eh, tal-Unjoni Ewropea u ser jiġi u ukoll fil-Konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti eh, fir-rigward ta' drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Id-dritt ukoll għall-ikel u kol il-drittijiet tal-bnidem ta' persuni li huma uh, f'żoni ta' konflitt li u li kellhom jitilqu minn djarhom. Ukoll hemm l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea fuq l-adozzjoni tal-plenarja tal-rapporti tal-Universal Periodic Reviews li dan il-proċess sar fil-fatt f'Diċembru. Dan huwa mument importanti ħafna fejn l-istati jistgħu jagħmlu mod pubbliku tip li qed isir f'ċertu pajjiżi u fl-istess ħin l-istati jistgħu jażlu li jitolbu eh, assistenza internazzjonali fir-rigward ta' dawn l-impenji. Il-Kummissjoni lesta li tiddiskuti mal l-imsieħba ta' kif jistgħu jiġu implementati dawn ir-rakkomandazzjonijiet ta' dawn ir-reviews b'mod kritiku ħafna kif diġa qalet il-Presidenta Spanjola, l-impatt ta' dan il-proċess jiddependi l-ewwel net fuq it-trasparenza li qed juru l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Għaliex nistgħu nkunu effettivi biss jekk aħna nagħtu eżempju tajjeb. Grazzi. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα περνάμε στους ομιλητές εξονόματος των πολιτικών ομάδων. Πρώτη είναι η κυρία... Grazzi ħafna, issa ser nadu għal-kelima fissam il-gruppi politiċi, Sinjura kini għal ġewġ minuti. Grazzi. President, Komissarju, President, Jena nil-qalfat li l-Parlament Ewropew ser jadotta rezoluzzjoni fuq is-sessjoni li jmiss tal-Kunsil ta' Drittijiet tal nidem Jena wkoll nil-qalfat li l-Parlament Ewropew ser jibba delegazzjoni fil kunsil ta' Drittijiet tal-Bniedem minħabba li r-rakkomandazzjonijiet tagħna lil Kunsill ġeneralment jinvolvu kif nistgħu ntejbu x-xogħol tal-Kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem u nsaħħu rwol tal-Unjoni Ewropea. Din is-sessjoni hija ferm importanti waħda mill-iktar importanti tal-2010 u ser tinkludi l eh, laqgħat ta' livell għoli fuq qatt ta' kwistjonijiet importanti li diġà ġew imsemmija mill-Kummissarju u mill-Ministru bħal pereżempju l-impatt tal- eh, kriżi globali finanzjarja u l-impatt tagħha fid-dinja. Aħna nilqgħu il-fatt li l-imsieħba tan Amerikani eh, qed jaħdmu fil-Kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem, però rridu nifmu li xi pajjiżi qed jippruvaw jagħmlu ħsara li dan il-proċess u jimminaw il-kredibilità tal-Kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem. L-Iran jekk l-Iran jiġi elett dan se iżid il il-numru ta' ta' pajjiżi fejn hemm problemi ta' drittijiet tal-bniedem. Dan se ikollu riskju li eh, il-Kunsill ma jibqax jaħdem mod tajjeb. U jimmenna l-kredibilità tal-Kunsill ta' drittijiet tal-bniedem u allura aħna rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex inżommu il- Eh, il-Kunsill ta' dritti ta' bniedem saħsu kemm jista' jkun. Zawċ minuti. Is-Sur Hawitz. Grazzi ħafna nixtieq nil-involviment ta' dan il-Parlament fil kwistjonijiet ta' Nazzjonijiet Uniti. Aħna minna lobbying fi New York għal Segretarju Ġenerali u fir rigward tal-prioritajiet fi Nazzjonijiet Uniti u xar li ġej ser inkunu fil-Kunsil ta' Drittijiet tal bnida minn nifsu eh, mhux biss permezz ta' dialogu ma' rappreżentanti tagħna iżda wkoll billi naħdmu ma' pajjiżi terzi bħala parti mill-sforzi komuni tal-Unjoni Ewropea biex nipromovu il-drittijiet tal bnida fil-bqija tad-dinja. Jiena gburi li f'Ġeniva aħna nistgħu naraw li l-Ewropa hija fuq qudiem net ta' drittijiet tal-bniedem u f'Ġunju din is-sena r-riżoluzzjoni tagħna ser turi li aħna se għandna nkunu eh, fuq qudiem net fir-riforma ta' dan il-Kunsil ta' Drittijiet tal-Bniedem innifsu it-test tagħna jikkritika llum dawk id-delegati li b'mod ċiniku marru ġewwa Ġeniva fil-karozzi tagħhom fis-sita ta' filgħodu biex bekk huma jkunu jistgħu jkunu tal-ewwel fl-speakers list biex jgħinu l Sri Lanka u biex jevitaw eh, vjolazzjoni ta' kritika f'dan il-pajjiż dan il-konsiljiet jaħdem matul is-sena u dejjem kull meta ikun hemm problemi ta' drittijiet tal-bniedem. F'dan il-Parlament aħna naqblu ma' ħafna mill-prinċipji msemmija mill-Presidenza Spanjola fir-rigward ta' iktar riforma u jiena nixtieq ninaqat ma' Sinjura Andrekine li ser ikun hemm iktar xogħol għall-Kunsill jekk l-Iran jiġi elett il fil-żmien li ġej Jiena kontent ħafna li kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Istati Uniti u waqt il-laqaf fit-18 ta' frar ġewwa Ġeniva tkellmu dwar secret detention u li ġiet rappreżentata fil-Kunsil ta' Drittijiet tal-Bniedem. Aħna mhux dejjem naqblu mal-kritika, però dejjem iridu lesti li naċċettaw hekk aħna rridu li oħrajn jaċċettaw il-kritika tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Hawit. Is-Sinjura Ojuland. Grazzi, President tal-Kunsill, Kommissarju. Aħna il-liberali irridu li l-Unjoni Ewropea tkun viżibbli. Fis-sezzjoni li jmiss eh, tal kunsil ta' Ġitijiet tal-Niedem Jiena nixtieq insemmi żewġ artikli 9 u 13 dwar l-Iran. Għalina il-liberali din mhijiex aċċettabbli li l-Kunsill ma ma jistax jew ma jridx jaġixxi b'mod tajjeb biżejjed fir-rigward tal-kriżi ta' drittijiet tal-bjeġġew l-Afganistan, l-Iran, il-Yemen eh, u l-Iraq din hija organizzazzjoni li tirrappreżenta il-pajjiżi rikonoxxuti kollha fid-dinja u imminnat is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem f'dawn l-Istati Membri. Il-Kunsill miexi bil-mod ħafna u juri li l-Kunsill huwa dajjef u ma jistax jilħaq l-obligi tiegħu. Dan huwa u għamuri permezz tal-kandidatura tal-Iran fl-elezzjonijiet ġo f'Mejju. Din hija xi ħaġa assurda fir-rigward tal-reġim li hemm u wkoll lat ta' demostrazzjonijiet li saru l-eżistenza ta' din is-sistema jiena tlabt lil rappreżentant biex namlu iktar pressjoni fuq in-Nazzjonijiet Uniti. Is-Sinjura Hawtala. Minuta u nofs. Grazzi, President. L-Unjoni Ewropea għandha opportunità tajba ħafna hawnhekk biex issaħħaħ il-komunitajiet internazzjonali fis-summit li jmiss kemm il-Kummissjoni u il-Kunsill jistgħu jikkontribwixxu għal dan u jiena naħseb li huwa importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea li jenfasizzaw din il-kwistjoni fir-rapport Goldstone fuq il-konflitt tal-Gaza fuq il-violazzjoni ta' liġi internazzjonali umanitarja dan ukoll ġie diskuss fost l-Istati membri u aħna nixtiequ nisimgħu eżattament x'inhi l-pożizzjoni ta' kull stat membru fir-rigward ta' dan ir-rapport ferm importanti. Min hu responsabbli biex nassiguraw li n-nies li kisru il-liġi uh, umanitarja internazzjonali jitresqu dim il-qorti. Kif qal is-Sur dawn il-kwistjonijiet għandhom jiġu solvuti. L-Ewropa għand etta tipprova taħdem ħafna iktar minn qatt qabel biex tiġġieled din it-tip ta' azzjoni. U biex tiġġieled ukoll kontra trattament ħażin ta' priġunieri. Fil-fatt, l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea kienu ħatja u ma stess ta' dawn it-tip ta' offizi fil-passat u ma nistawx nibqaw sejrin hekk. Aħna għandna opportunità hawnhekk biex insaħħu il- orti internazzjonali kriminali u rridu nieħdu pożizzjoni b'saħħitha biex nagħmlu dan. Grazzi. President, the UN human... President, il-Kunsil ta' ġitiet tal-bniedem tal-ġnus ma'uda iva għandhom għanijiet li nifmum imma dan tiġi kompromettat minn ħafna mill-membri hemm ħafna li jiksru ġitiet tal-bniedem minn kudur Kuba, pakistan Nicaragua, Gabon u Iran u kolpa la kandidat potenzjali biex nsemmi xieħut minnhom. Ġifiri dan il-korp ma tantx għandu mor mm, awtorità morali. U Madana kollu iva jagħmel xogħol tajb fuq sigurtà tal-ikel u id tat-tfal imma u ma jattakaw l-Izrael u il-rekord tal-bnidem imma jinsaw xaffariet. Il-rezoluzzjoni tal-parlament jisħaq li 13 sessjoni ma simmix il-problemi serri tal-ġnedrisiet tal-bnedin pal per eżempju Afganistan, Iran, Yemen, Gini Karnakri. umbat hemm referenza għal CIA u rendition straordinarja rridu naħsbu darbteja qabel ma nattakaw l alejati Amerikani għax huma ti iġorru peace ehm, responsabilità ta' sigurtà tagħna hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Sinclair jiena lebto. Signora Sinclair għal minuta waqt li l-Kummissjoni ħerqana li t-definixi drittijiet tal-bniedem aħna l nafu mit-13 seklu fejn eh, ninsabu jiena li dispeċini ngħid li trattat ta' Lisbona ma tantx jirrifletti l-manja karta tagħna. Il-Kummissjoni tħobb tara li jiena nifisa bħala tur globali fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem u tiġġudika l-oħrajn u toffri lajnuna l-pariri imma għandha bżonn tikkritika li nifisa. Nara bħala ironika li waqt l-Unjoni Ewropea tabaġġa drittijiet ta' dawk ta' Kashmir li qed jistennew referendum fuq dritta Eh, demokrazija tagħhom li ġew merda mill-1947 il-Kummissjoni b'mod attiva tipprova tieħu l-kompetenza mill-istati membri tagħha fil-qasma importanti ta' politika mm, differenti permezz tal-Trattat ta' Lisbona fil-fatt. Dan wasal li strabt eh, suġġett ta' referendum li l-elettorat tar-Renju Unit ġie mwet u qatt ma seħħa lek President ċe l-elettorat tiegħi qed jistenna li jkun jista' jieħu deċiżjonijiet u eh, demokrazija flimkien ma' dawk ta' Kashmir. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur Salafranca għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President, opportunità eccellenti biex nerġgħu nisħu fuq il- in-natura universali tal-drittijiet tal-bniedem u l-fat li huma interdependenti u il-mozzjoni konġunta t-nittamaw li ta' djada il-Parlament Ewropew esprima l-opinjoniet tiegħu fuq drittijiet tal-bniedem permezz ta' rapport u permezz ta' miżuri u rezoluzzjoni għamilna dan reċentament fi mozzjoni ta' rezoluzzjoni fuq l-Iran. Kien hemm xi kollegi li għamlu referenta l paradoss li pajjiżi bi rekord ħażin ħafna ta' drittijiet tal-bniedem xorta waħda ġudikaw id-drittijiet tal-bniedem, per eżempju il kastarran u oħrajn, jiena naħseb li eh, il-korp mhux jkun jista' jaħdem jekk eh, inkludi dan il-pajis u ovvjament se jkun nieqes minn xi leġittimità partikolari. F'korp ieħor ta' din l-awla president dil-ġemma aħna diskutejna espulsjoni ta' membru minn Kuba u illum eh, vera jidispjaċina dwar il-mot ta' il-mot ta' Orlando Zapatero li eh, kien eh, prigjonier politiku fuq dik il-gżira miet minħabba strajk tal-ġuħ għax ġi Eh, tpoġġa l-ħabs b'mod inuman il-ċer li sada set tal-Kumitat dwar drittijiet tal-bniedem li huwa viċin il partita soċjalisti qal li il mot kien wieħed li seta' jiġi evitat. Kummissarju, Aħna nafu il-pozizjoni tal-President. Eh, Il-Kummissarju, inti taħseb li b'mod eh, li nkunu demokratiċi nistaw aħna eh, ma namlu xejn meta ikun hemm pasta sur Sapato, aħna għandna nkomplu nsaħħu relazzjonijiet tagħna mal-Kuba, grazzi. Grazie. nixtieq nilqa' nixtieq nilqa eh, lil-nies hawnhekk madwarna mis eh, il-Monsinjur Portugiż mistieden. Grazzi. Nishti niħu eh, nieħu din l-opportunità nesprimi l-kondoljanzi tiegħi lill ċittadini tal-Portugal u b'mod partikolari l Madera